ανοίγετε το μικρόφωνο. Ανοιχτό. Ανοιχτό είναι. Προχωρούμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Tajjeb, mela ħanaddu għal-ispiegazzjoni tal-voti kieġobkom il-kollegi toħorġu mill-sala kemm jista' jkun malajr biex ikollna ftit kwieta hekk. Ħanibdew bis-sinjora Ġifrida l-minuta. Għandek il-kelma l-ispiegazzjoni tal-vot għal-minuta. Signora Ġifrida. uh, eh, stariċ tal-Eurobarometer tal-2014 ħareċ li wieħed minn kolaxar ċittadini tal-Unjoni Ewropea kienu involuti f'ekonomija moħbija. Jina l-lum xtaqt nġbet l-attenzjoni li mem lebda stat membru li jista' jponta subaħle oħrajn. Jekk inħarsu lejn il-perċentwal tal-ekonomija moħbija il-Greċja fuq qoddim, imbagħad waraja imma viċin ħafna bl-Olanda, il-Danimarka, l-Lussemburgu, l-Iżvezja. Għawek il-ħajja tal-ħadima edha friskju. Dan huwa settur fejn il-settur ġviri tal- kostruzzjoni huwa wieħed ewlien meta tkellmu dwar l-ekonomija moħbija. U dan eh, huwa ta' riskju għal sigurtà taċ-ċittadini għandna informazzjoni li turi li 60% ta' dawk eh, ta' dawk li ħadmu ma lesti illi jimpiegaw il-xaħat bil-moħbi biex jevitaw spejjeż ġodda. Allura iridu impatt aħna fuq is-suq tax-xogħol hemm bżonn simplifikazzjoni tar-regoli mingħajr ma nimminaw il-garanziji u għanna bżonn ukoll tnaqqis fil-tip ta' evażjoni ta' taxxa li twassal għal din l-ekonomija moħbija. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Gonzales Penja. Grazzi. Diffiċli niprofa kwantifikaw il-xogħol mhux iddikjarat, però hemm kalkoli li f'xi stati membri bħal Spanja jilħaq l-20 minuta l-20% tal-prodott domestiku gross. Din hija pjaga kbira għandha fett fuq il-ħaddiema, fuq l-istat u fuq is-soċjetà kollha. Iżda, iż-żieda fix-xogħol mhux iddikjarat ma kienitx għal xejn e, marret jitfit mal-żieda fil-politiki ta' austerità u fil-riċessjoni illi żidu mal-prekarjat fid-dinja tax-xogħol. Dan il-prekarjat jolqot b'mod partikolari l-ħaddiema li sit vulnerabbli, pereżempju in-nisa, l-immigranti, iż-żgħażagħ u hekk li msejħa ħaddiema dipendenti folots. Din il riforma hija pass tajjeb u għalhekk votajna favur. Eh, importanti li nkun nafu x'indan il-fenomenu u li għandu aspetti interessanti ħafna iżda il-ruq ta' dan il-problema baqgħu l-istess u il-riforma tax-xogħol f'pajjiżi bħal Ispanja qed tmur kontra dak li jkun loġiku. Aħna rridu nkomplu naħdmu biex neliminaw dawk il pressi tax xogħol illi jżidu fil-prekarjetà tal-ħaddiema Ewropej. Grazzi. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Uħejji. Grazzi ħafna, Sir President. Jiena nixtieq nikkonferma illi din hija problema pjuttost kbira għandek eh, miljoni ta' nis li qed jiġu u anke ħafna stati membri fosthom l-Ungerija pajjiżi Jekk inħarsu madwarna, f'kull qasam ta' xogħol insibu mi 20,000 eh, ta' ħaddiema illi qed jaħbu qed jaħdmu bil-moħbi u dawn għar-riskju ta' sigurta soċjali tagħhom. Dawna jitilfu ħafna mill benefiċċji ta' tħul u anka il-kompetitività tal-ekonomiji tagħna wkoll qed issofri. Nixtieq nisħaq illi l-istati membri li jdu jieħdu responsabilità tagħhom din it-tip ta' imġiba li tiġi kastigat mill gvernijiet tagħna. Issa għandna bżonn ukoll pjattaforma komuni għall-Istati Membri. L-Istati Membri iridu jaħdmu flimkien sabiex din tiġi indirizzata. L-Onorevoli ħanna minuta. Thank you, Mr. Grazie, President. Għal darboħra edin natakaw sintomi u mux il-marda għaliex in-nies jidħlu fl-ekonomija moħbija għaliex l-ekonomija regolata hija regolata żejjed il-taxxi huma mol jinwis, il-kondizzjonijiet mhumiex tajbin, allura in-nies huma obbligati jieħdu xogħolhom postijiet oħra. Is-soluzzjoni mhijiex li jkollna iktar eh, medicina minn dik li kawzat il-marda. Għonek edin nippruvaw nirsolvu billi natu dejjem iktar intervenzjoni. Jista' jkollna iktar pulizija u iktar nis li jinviġilaw, però maħniex qegħdin insolvu l-problema, qegħdin neżaċerbaw. X'inhija risposta li konna inqas taxxi iktar sempliċi biex in-nies ma jħolsu xuruħom obbligati jmorru fl-ekonomija moħbija. Grazie. Għal minuta il-Sinjura Jazlo Jeska. President, Sinjuri, jiena nappoġġa il-ħolqin ta' Pjataforma Ewropea biex intejbu l-kooperazzjoni biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-xogħol mhux reġistrat. Data juturi e, sal 20% f'ċerti pajjiżi li jirċevu kumpens għal xogħol li mhux reġistrat u hemm 10% oħrajn li jaħdmu mingħajr kontrat legali u dana jifisser illi il-xol mux reġistrat huwa komuni. Aħna ma nafux li xinuma il-konsegwenzi twal f'dan għax dana iwassal għal inqas l-istat u joħlo e, joħloq ukoll nuqasta e, nuqqas ta' pensjoni meta wieħed jasal għall-età u dana jfisser illi se jkonna iktar nis xjuħ eh, fil-futur illi jiexu fil-faqar u ħafna eh, problemi ta' suq ta' xol jieġu minn dan għal irridu għal dastant naġiexu lokalment, lokalment. Grazzi. Għal minuta is-sur Messer Schmidt. Grazzi, President. Em Eh, Fl-Olanda għana ħafna eh, eh, suq ta' xoll li jaħdem tajb ħafna, nix l-istess problema li hemm fil-komplement tal europa U naħseb illi f'dawn l għasa 10 snin fejtintkom insistejtu biktar regoli għal unjoni Ewropea, l-problema edha tizdiet għax l-autorità dejjem għandhom iktar problemi biex eh, eh, jipersegwixxu dawk li mhumiex qegħdin jirrispettaw il-liġijiet. Aħna ma rridux iktar liġijiet, irridu li l-Istati membri kun jistgħu iħarku dawk li eh, jagħmlu xogħol mhux dikjarat. Ma nistgħux aħna ndajfu la l-unions. Irridu nħallu l-pajjiżi jiddeċidu huma fuq il-problemi tagħhom. Grazzi. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Mamikins. Grazzi tassew, Sur President. Waħda mill-kondizjonijiet għal istat ta' dritt biex taħdem hija il-parteċipazzjoni attiva fl-iżvilupp ta' sistema legali adegwata li tinkludi it-tassazzjoni u x-xogħol dikjarat. Dan il-kuntest ta' pjattaforma Ewropea u l-prevenzjoni li ma jkunx hemm xogħol mhux dikjarat hija importanti u meħtieġa għaliex dan se jippermettilna biex intejbu l-ġida tagħna kontra l-ħasil tal-flus, l-black economy u prassi oħra ta' ħsara. għal u għall ekonomija din il-pjattaforma se tinkludi rappreżentanti tal-eżekuttiv u l-esperti fuq differenti inkluż il-teħba soċjali u għalhekk jiġu inklużi l-interessi ta' kulħadd. Mhux se jittieħdu deċiżjonijiet vinkolanti, imma eh, il-suġġerimenti tagħhom se jiġu rispettati. Grazzi tassew, l-Onorevoli Harkin għal-minuta jiena nemmen il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri fil-rigward tal-sim tal-informazzjoni u l-aħjar prassi hija xi ħaġa importanti ħafna. Nistgħu niżviluppaw għodda li ser jgħinuna biex naqsmu din l-informazzjoni u naqsmu l-aħjar prassi bejnietna. U anka li jkollna skambju ta' azzjoni rapida dawn l-azzjonijiet kollha jistgħu jikkontribwixxu biex niġġieldu x-xogħol ma jkunx dikjarat kemm fuq livell nazzjonali u anke fuq livell transkonfinali. Importanti ħafna li dan issir għaliex l-istati membri stess qed jitilfu minn dan id-dħul u dan huwa importanti fl-istess ħin għall-ħaddiema stess. Ħafna ħaddiema jispiċċaw f'sitwazzjoni mingħajr qanuna soċjali mingħajr ebda tip ta' protezzjoni u kunu lok għal eh, sfruttar aktar inqas ma jkun hemm ma jkunu regolati iktar ikunu sfruttati. Jiena appoġġajt emenda 63 għaliex hija ċara ħafna il parteċipazzjoni hija obbligatorji imma kulunga rakkomandazzjonijiet għal azzjoni huma bażi volontarja. Ma appoġġajtx l-emenda li talbet li l-istati membri ma jkunux ma jintawx flus lura għal vjaġġar. Ma naħsibx li jagħmel sens illi l-vjaġġar tagħhom ma jkunx ma jnetax kompensa għalih. Grazzi tassew naddu għall-Onorevoli Polzak. Grazzi tassew, Sur President. Jien nemmen illi illi dan huwa fattur li jagħti ċertu kompetizzjoni l-istati membri. Anke fir rigward ta' taxxa kwistjoni toħra li l-istati membri għandhom jiċċraw dawn l-affarijiet permezz tal-leġiżlazzjoni tagħhom stess. Iżda ix-xogħol mhux dikjarat huwa pjaga li wassal iktar problemi fis-sistema tas-sigurta soċjali fil-dħul tal-istat u joħloq ukoll problemi għal-soċjetà. Għal dawn ir-raġunijiet jiena appoġġajt dan ir-rapport u importanti ħafna li l-istati membri jaħdmu flimkien jaqsmu l-informazzjoni bejnietom sabiex eh, s-swieq tax-xogħol tassew jilħqu standards minimi madwar l-Ewropa. Grazzi tassew, naddu għal onorevoli Sa Kelly. Eh, Grumagru Sukron, naddu eh, għal dispor tunċa għal Grazzi. Jina kont eh, prezenti għad dibattitu tal-għadu iżda ma kellix l-opportunità l-intervjeni. Allura qed nħu gosti li sandi ċans nitkellem. Qed narawek din l-ekonomija moħbija effett għandha fuq dawn il ma mhux iddikjarati jekk imsejħa. Dan għandu effett ta' wieħed illi jilħu bejn wieħed fil-mija u 30 fil-mija f'ċerti stati membri. Mela wek għandna problema kbira u l-ħabib tiegħi, s sur Hannon, qal li n-nies qegħdin u lejn l-ekonomija moħbija u din hija biss parti mill-problema, parti żgħira lix l enfazi tagħna għadda tkun fuq dawk li jħadmu li qed jisfruttaw il-ħaddiema. Allura naħseb li hawnhekk hawn bżonn skambju tal-aħjar prassi u hemm bżonn li kulħadd iħallas it-taxxi tiegħu u eh, jiddikjara xogħlu. Grazzi, Sur Kelly, l-Onorevoli Etheridge. Grazzi, għadu kif kena dibattitu dwar xogħol mhux iddikjarat, ġifieri l-ekonomija moħbija, Issa wek eh, smajna ħafna ironija għaliex kellna l-Unjoni Ewropea tiddiskuti għalfejn in-nies qed jiddeċidu ma jsegwux ir-regoli fil-waqt li dawn l-istess regoli mumiex kompetittivi u dawn ġejjin mill-Unjoni Ewropea nnifissa għandna il-konservattivi fir-Renju Unit qed jgħidu kemm ħaġa tajba di, kemm turi, kemm tajba l-Unjoni Ewropea, imma dina ma nistax ninfurtaw allura x'valur fija. Għanna il-Partit Laburista tal-Renju Unit fil-West Midlands minn fejn ġejjin li qed jgħid illi Bekk għajna xinna eh, natukom lezzjoni dwar kompetitivita, imma etna irdu u kollek l-ekonomija ta' pajizi. Kemmi ironika del bicċa u bħal ħafna affarijiet għawek f'dan il-post, kemm għaw affarijiet ironiċi. Grazzi. Naddu issa l-ispiegazzjoni tal-voti fuq il-rapport uh, eh, Demismaka ġifiri il- ir-reżami ta' nofs terminu tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità. Grazzi, President, fl-2015 tajna iżjed kas l-ambjent minn qatt qabel kena il-laqa tal-COP 21 kena diskussjonijiet globali fuq eh, iżjed ħajsin tal-ambjent. Issa nabżon nazzjoni mhux klim. Sfortunatament, l-istrateġija l-ħarsin tal-biodiversità tidher il fallit. Jena nifhem li jintom tibdew mill-ideja li biodiversità hija risorsa u hija risorsa ta' ġid eh, ekonomiku anka soċjali. Allura hemm bżonn illi nħarsu anka il-biodiversità tal-baħar u ninkludu strateġiji ta' protezzjoni anka f'politiki oħra tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn eh, li ma jistax ikonna tkabbir blu jekk mhux sar nħarsu li tagħna. E, Lan irid ikun illi naslu għat kabbir imma fl-istess ħin inħarsu il-biodiversità u sostenibilità tagħha, inħarsu l-ekosistemi tagħna li xinkella s-saħħa tagħna setbati. Grazzi. Issa Signora Stiller. Grazie President tal-opportunità. Aħna ħdimna fil-Kumitat u importanti li innaqsu l-pro-burokrazija id-direttiva tal-habitat hija eh, hija kwistjoni li ċittadini edha l-album ħafna mitter ċittadini mir-Renju Unit li kienu a favur eh, eh, tal-kooperazzjoni u anki fl-Iskozja illi ridu namlu azzjoni biex niproteġġu l-ispeċi eh, li huma tal-pajis ta' skott tal-Iskozja. Il-direttiva habitatu tal-, -Iskozja. tal eh, tal-safar hija e importanti ħafna l-Iskozja u jena naprova illi e, d-dispozizjoni jidiru kollha implementati. Essur Mamikens għal-minuta. Grazie, President. Sit il-kera responsabli jizgura li l-proprietà tiegħu tkun nadifa u l-manutenzjoni sir tajb dan ħaġa normali u kultant jieħu miżuri biex ineħi l-insetti l ġriden u il-persuni umani jistaw ikunu bħal dawn is-sidin tal-kera, pero jistaw ikunu anke antropoċentriċi. Aħna responsabli għal dak li jiġri fin-natura, fl-ekoloġija, u ma rridux ninsew illi dinja dinja Eja l-unika dar li għanna. Sfortunatament, dan jfisser u koll illi ma nkunux nistaw niksbu l-aniet tal istrategija tal-biodiversità tal-Europa sal-2020 għandu jkunem e, evalwazzjonijiet f'nofsi żmien, evalwazzjonijiet tal-bdewa, tal-irċiet se jtirid ikun hemm iktar appoġġ għal politika komuni ta' sajt u affarijiet oħra. Grazzi, is-Sinjora e, Harken, grazzi, President. Jiena kontenta li illum il-Parlament e, obbliga l stati membri ma jautorizzawx e, operazzjoni ġodda fl-Unjoni Ewropea. Dana huwa għabbażi tal-prinċipju ta' prekawzjoni u anki mħabba l-vojt li ġi identifikat fl-leġislazzjoni Ewropea maħna għadna rridu nikkonsidraw ir-riski u anki l-impatt fuq il-klima, l-ambjent u biodiversità. Il-55% tal-parlament appoġġa din l-opinjoni u jiena kont sorpriza illi sibt f'konflitt Mm, fil eh, mal-kollegi tiegħi fl-awtorità lokali għax il-bera e votaw kontra il-proibizjoni tal-fracking. Naf li dan huwa bots biss u nista' forsi jitbiddel u forsi l-vot tal-lum fil-Parlament jista' jkollu influenza impatt fuq dan ir-riżultat. Grazzi. Grazzi tassew. Is-sur Benston. Grazzi tassew, Sur President. Jiena votajt favur dan ir-rapport li kellu maġġoranza kbira u rajna li f'artiklu 68 approvajna approvajna l-irwa li għandhom ċertu annimali fuq in-natura. In-natura mi xaġa statika u għalek aħna ma nix nkunu statiċi l-anqas. din nawnu huma affarijiet ukoll iridu jiġu adottati fuq livell nazzjonali. Grazzi tassew ngħaddu issa l-Onorevoli Polċak. Grazzi tassew jiena wkoll ivvutajt favur dan ir-rapport għaliex id-diversità mhix biss dak li mex l-qoddim l-Ewropa imma hija waħda mill-valuri fundamentali tal-kontinent tagħna. L-istrateġija li adottajna sissa ma kienx waħda ta' suċċess u għalhekk irridu nkunu konxi tal-fatt li l-biodiversità mhix biss kwistjoni ta' protezzjoni ambjentali, Iva hija valur fundamentali imma l-biodiversità fl-istess ħin hija wkoll għandha wkoll aspett soċjali. Jina minix favur li kolna wis regoli, imma l-ambjent għandu jitmaxxa kif suppost biex inħalluh għal ġenerazzjonijiet ta' warajna din xi ħaġa li rridu nagħmlu u rridu għalhekk niġġieldu kwalunkwe ħsara li tista' ssir. Dan huwa dovut għall-olidna wkoll. Grazzi, issa ngħaddu s-sur Kelly. Grazzi tassew, sur President, jiena nixtieq infaħħar ir-rapporter tal-li saħħa illi qed tinqeret il-biodiversità u dan hija kwistjoni trid tiġi indirizzata b'ċertu urġenza. Speċjalment biex nħu l-miri tal-2020 u anke wara il-suċċess tal-kop ta' Pariġi. aħjar ma jkun l-ambjent tagħna, aħjar ikun għalina l-bnedmin. Imma ċort waħda din l-erda tal-ambjent is-seħ, kultant minaj marridu u kultant iva apposta. Għalhekk il-pubbliku jrid ikun involut biex jaraf x'tassew jista' jsir u biex naraw x'inhuma il-benefiċċji naf li f'pajjiżi stess il-ħajja selvaġġa tat-tira u koll natura tat-tira turisti għalhekk hija importanti fuq il-lat ekonomiku. Nixtieq ukoll nikkonkludi billi nifraħ li l-President tal-Estonja eh, tal-indirizz tiegħu ta' diskors speċifiku u relevanti ħafna għalina. Grazzi tassew l-Sur Kelly, bekk wasalna fit tmiem il-lista ta' kellima ta' spiegazzjonijiet tal-voti nintemmu il-laqa tagħna issa u nkomplu bil-laqa fit-tlieta.